U test li eh, ġew adottati eh, ġa huma disponibbli ma nafx hekk hemm xi kommenti fuq il-minuti, allora dak il-każ napprovaw il-minuti. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda ta' War of Senar huwa dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kommissjoni li qed jirrappreżenta l-rappreżentantori tal-Unjoni għal għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà fuq is-Sudan u s-Sudan tisfel. Naddi l-kelma. L-Sur Vamen li jitkellem fisem il-Viċi President Komissjoni u rappresentantu li għal-affarijiet barranin. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jiena qed nitkellem il-lejla warfsinar eh, fisem il-Viċi President Ashton li sfortunatament ma jistax ikun magħna llum f'din il-Kamra biex jitkellem dwar is-sitwazzjoni li deteriora bej Sudan u Sudan t'isfel. Huwa verament ta' tħassib kbira li aħna qegħdin qed naraw it-tensjonijiet li qed jiżdiedu bejn żewġ pajjiżi Wasanna fi stadju kritiku xar li għadin fl-april meta l-Sudan tisfel ħatfu il-kampi ta' zejt ta' Helgik u uh, kien hemm ukoll bombardament ta' naħat isfel. Rappreżentant li ikkundanna daw l-atti minn żewġ naħat u talab li żewġ partijiet biex jintaqgħu uh, uh, u zommu l-paċi. Il-President Van Rompuy ċempel il-President ta' Sudan Tisfel Salva Kier biex jirtira il-forzi. U l-Konsul ta' Affarijiet Barranin ta' 23 ta' April ehm, ħadet gost bil-irtirar eh, ta' Sudan Tisfel minn Heglik u talbet li ku ma jkunx hemm iżjed eh, sparar, inklużi attakki eh, diretti jew via oħrajn u li jevitaw ukoll azzjonijiet ehm, provokazzjonijiet u retorika provokativa. 24 ta' april l-Unjoni Afrikana adottat eh, roadmap biex temm l-ossilitajiet u l-partijiet jarġaw jitkelmu l-ġdejt Wara dan, il-Konsil eh, ta' Sigurtà tal-Ġnux Maquda adottat il-rezoluzzjona 2046 ta' tieni ta' Mejju li appoġġat il-roadmap tal-Unjoni eh, Afrikana. Dan huwa pass kbir għax jirrifletti il-konsensus importanti li hemm fil-komunità internazzjonali huwa importanti li din inizjattiva ġiet mill-African Union. Il-Sudan u s-Sudan tisfel aċċettaw il-roadmap u li ma jkun hemm xi żjed violenza Issa rridu juru ukoll eh, li jimplementaw daw. Eh, għandhom jimplementaw il-missjoni ta' verifikazzjoni tal-frontieri. Fid-dikjerazzjoni tagħha tal-5 ta' Mejju, il-rappreżentant ola eh, ħadet gosp bil-rezoluzzjoni 2046 u li titlop li implementaw da. L-Unjoni Ewropea ħadet gosp l-irtirar minn zona ta' baj u talbet eh, l autoritajt ta' Sudan li għamlu ekku kol. Iż-żewġ naħat għandhom għandhom ma jundhomx appoġġaw ir-ribelli f'untra ta' tukulmet. U żewġ naħat għandhom tliet xhur biex jaflu jaslu għal ftehim. Jekk ma jagħmlux da, l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana joffru proposti konkreti għal ftehim. Fil-każ li ma jkunemx rispett il-Kunsil ta' Sigurtat l-ġisma u ħatamel sanzjonijiet. <clears throat> Il-gvern tas sudan għandu jippermetti li jkun hemm aċċess umanitarju kemm jista' jkun malaj eh, għal dawk li huma affettwati mill-konflett. Inħossu li li, li soluzzjoni eh, politika eh, hija ta' bżonn. L-Unjoni Ewropea titlob li l-gvern tas sudan u l-SPLM li jirrispettaw ir-rekwiżit tal-riżoluzzjoni tal-ġusma u biex jaslu għal ftehim negozjat. L-Unjoni Ewropea tħoss il-progress fuq eh, governanza u jeta bżon fin-Sudan u fin-Sudan tisfel ukoll biex tindirizza il-raġunijiet. Il-Constitutional Review li jemma żewġ pajjiżi ħaġa eh, eh, importanti biex wieħed ikun jista javanza b'dak. Naħa ta' fuq aħna mħasbin dwar dwar dawk li qed jiġu miżmuma u Eh, dawk li defendu d-dritti ta' bniedem, dawk li protestaw studenti. Waħda mill-prinċipji essenzjali huwa eh, li jistablit gvern demokratik governanza demokratika bazata fuq rispett u libertajiet. Fin-naħa tisfel ukoll eh, imħasbin. Aħna mar polej mar marru hemmhekk biex jimplementaw daw li ħarsu u jiffaċċaw daw l sfidu L-Unjoni Ewropea hija impenjata li kunem hemm żewġ stati vijabbli. Aħna kontenti li meta l-President Salva Kiir ġi Brussell f'Marzu għalimna li l-gvern irrit jinaqat mal-UACP u mal-Kotonu biex jikonna għafas għal-zvilup eh, fil-ġejjini aħna nistgħu nistabilixxu partnerjat biex ikun hemm demokrazija stat ta' dritt u dritti tal-bniedem. Il-fondi speċjali mill-European Development Fund għal ammont ta' 285 miljon euro ħan appoġġaw l-agenda ta' svilupp ta' Sudan tisfen u wkoll napoġġaw l-iżvilupp rurali, agrikultura, saħħa, edukazzjoni, kif ukoll l-istat ta' drittu governanza demokrata. L-Unjoni Ewropea għanda u koll intenzjoni tibat eh, missjoni ta' CSDP għal Ġuba għal naħat ta' fuq Aħna jiddispjaċin la deċiżjoni kien deċiżjoni tal-gvern li ma jirratifikawx il-ftejn ta' Kotonu. Imma dan kollu aħna eh, eh, l-Unjoni Ewropea offrit fondi għal dawk iż-żoni li żiet affettwati Darfur, Sudan tal-Vant u l-Gunna. Apparti mill-lajnuna ta' sostanzjali ta' umanitarja. Aħna ukoll eh, aħna nappoġġaw ukoll dialogu Aħna ma nix ninsew il-konflitt fid-Darfur, ma situazzjoni ta' sigurta hija naqra eh, qed titjieb. Kien hemm ħafna eh, persun li ġew spostati minn pajjiżu u kull darb iżjed u iżjed qed ikun hemm iżjed nies. Il-missjoni ta' zamma tal-paċi tal-ġnus maqgħuda tal-Unjoni Europa eh, Afrikana qed topre taħt restrizzjonijiet u l-aċċess għal um, umanitarju u diffiċli. Aħna ħadna gost bil-dokument ta' Doha għal paċi fid-Darfur eh, eh, din il-forma nkunu nistaw naslu għal eh, ftejn fuq il-paċi. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea talbet diversi drabi l-obbligu tal-Gvern tal-Sudan biex tukopra kompletament mal-orti eh, kriminali internazjonali u rizoluzzjoni ta' ġnus ma'uda tal-1593. Onorevoli membri, il-situazzjoni f Sudan s hija eh, ta' sħassi kbir. L-Unjoni Ewropea qed tipprova tippromovu kull sforz biex iżżomm iġib stabilità u paċi eh, u aħna impenjati li jkun hemm żewġ stati membri li jgħixu flimkien fil-paċi. Amen. Grazie ħafna sul vamen, kollegi. Nibdew bil kallima għal-gruppi u specialment il demokristijani is sur Miċi la' zoċ minuti. President, grazie ħafna l-Kunsell għal-prezentazzjoni juma għamlu l-lum għaraf senar. Dinija situazzjoni verament ħassibna dan huwa pajjiż li ġi sottomess għal ħafna violenza għal ħafna żmien eh, eh, f'xi forma jew ieħor u ppreżumi li li s-sessjoni tal-Sudan tisfel eh, tippermetti li jkun hemm paċi u stabilità f'dik ir-reġjun. Il-poplu n-nies qed isofru għandhom il-ġoħ qed jiġu mbedin minn pajizom u għetu għem problemi bl-esportazzjoni ta' zejt. Naħseb li għu diffiċli għanna bżon niprovaw nil-limitaw u nifacċaw il-krizi umanitarja li jemmemmek aħna eh, nħossu li dak il-kampijiet ta' refugjati barra minn Sudan fej qed jinġabru daw in-nies kollha li jkun hemm almenu appoġġ adekwat u jkun hemm provvisti adekwati għal dawk in-nies u nagħmlu kull ma nistgħu biex jinkun nippruvaw intuhom sigurtà. Fir-reġjun ta' Sudan u Sudan tisfel verament huwa indikazzjoni ta' tip ta' affarijiet li jsiru meta jinfirdu r-reġjuni eh, eh, u meta jkun hemm nuqqas ta' stabilità ħafna minna Eh, ħadna gost bil-rebbija ta' arbija, ma ma nafux xħajku jiġi għara jom, ma b'daħdaw il-passijiet ma kien hemmx tradizzjoni ta' governanza tajba. Naħseb li l-Unjoni Afrikana ta' l-Università ħriġ provvisti u risorsi għandhom ikunu huma li għandhom bżonn iżidu l-kapaċità tagħhom biex din ir-raġun ikun iżjed stabbli. L-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel kollox, laqqas ma tista' tagħmel kollox iġnus maqgħuda. Umma meta l-problemi problemi jinqalaw huwa ta' dannu kbira, n-nies għal spejjeż, imma anki dawn ir-riġin reġuni fej hemm dipendenza fuq l-esportazzjoni li huma ta' eh, spiża kbira. Għaliex m'għandniex insibu risorsi adekwati u ninvestuhom fl-Unjoni Afrikana biex ikunu jistgħu jevitaw sit-situazzjoni, jiżviluppaw il-governanza tajba u jkunu l-ewwel nies li jintervjenu meta jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn. Grazzi ħafna. Issa, eh, alleanza progressiva ta' soċjalisti demokratiċi fil-Parlament Ewropej naddi l-kelma lil-Sinjura De Kaiser għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Unjoni Ewropea eh, għamlet sforz kbir fil-kas ta' Sudan u fil-kas ta' Sudan tisfel u huma provdew eh, ħafna flus biex ikun hemm aċċess eh, biex ikun hemm eh, suċċess fl-indipendenza ta' Sudan t'isfel. Għax eh, inkella kienu ħajkun hemm gwerra, il-problema dak iż-żmien kien ma kienx ġi solvuta. Mem lebda problema li ġi solvuta l-sovranità, il-munita, il-dejn u l-kwistjoni tal-allokazzjoni tal tal-reġuni tal-żejt bejn żewġ pajjiżi is-Sudan u s-Sudan tisfel u aħna issa qed niffaċċaw dik is-sitwazzjoni ma dak li war huwa li qed insibu li ċ-Ċina qed issir iżjed u iżjed qed ikollha iżjed u iżjed influenza eh, fil-lat fil-livell internazzjonali xumma jkontrollaw kollox minn fejġi prodotti żejt sar fejġi raffinat Eh, u l-Unjoni Ewropea tidher li isus osfrot minn xena. Jiena aħna għandna rezoluzzjoni imma jiena għandi tliet xewqat. L-ewwel xewqat tiegħi hija li l-Parlament Ewropew eh, jagħmel segwitu għal missjonijiet elettorali. Dawn huma pajjiżi il pajjiż li ħajkun fraġli u għarru nibatu missjonijiet biex natu garanzija għal dan is-segwitu u li aħna nilqaw eh, ċittadini tal-Sudan tisfel għawek l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna xogħol u tkompli tagħmel ħafna xogħol bil-rappreżentantoli u din hija ħaġa li għandha ninformaw li kulħadd fuq, Ma naħseb li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li hija sitwazzjoni eh, u pożizzjoni ekwilibrata bejn eh, Sudan u Sudan tisfel li aħna nkomplu Eh, indipendentament minn Bashir u ICC. Aħna għanna krizi umanitarja u dimla li hija verament eh, diffiċli, naju Southern Kordofan, eh, dak li qed jiġri hemmhekk li ħadem nistgħux timmaġinaw, aħna ma kien x'qed ikollna aċċess għal dawn li qed ikollhom traġeġi kuljum. Grazzi ħafna. Fissem il-grupp ta' Alleanza ta' Demokraċi għall-Europa, Sur Gerings. Grazie ħafna, President. Indipendentement mill-attenzjoni li għanna natu lejn dan il-ġlida bej Sudan u Sudan tisfel għanna bżon nsibu soluzzjoni Jiena kont met il persuni li konna mek meta ġi firmat il-ftejim ta' paċi fl-2005 u firmajt fissem l-Unjoni Ewropea. Il-problemi li qed naraw issa dimna mm, konna nafu dwarhom qabel ma' Sudan tisfel sar indipendenti anki meta il-ftejim eh, ta' paċi ġi firmat. Mem lebda soluzzjoni militari għal il-konflitt, ma dak li tbiddel huwa kemm natura tal-konflitt issa madux wieħed ta' gwerra ċivili bħalma kien qabel issa sar gwerra, sar konflitt bejn il-pajizi. Għadviri il liġi internazjonali tista' tgħinha għek kiena nishtiq nifraħ lill-Servizz Estern tal-Unjoni Ewropea li għamlet li għamel dak li jista' biex jisib soluzzjoni li fl jirrispetta l-liġi internazzjonali biex ukoll isibu soluzzjoni għal konflitt użat minn kull ma tista' wara diversi sforzi għal medjazzjoni mill-Unjoni Ewropea mill-Unjoni Ewropea wara l-komunikat tal-Unjoni Ewropea u tal-Unjoni Afrikana u l-Riżoluzzjoni 2046 eh, eh, eh, il-direzzjoni għal soluzzjoni politika hija magħrufa Eh, u l-sforzi ta' istituzzjoni ta' Afrikani qed jagħtu ċerta riżultat. L-Unjoni Ewropea dejjem appoġġat l-sforz tal-Afrika biex eh, tiġġestjonu l-problemi ta' sigurtà tagħha stess l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana huma importanti ħafna meta niġi eh, mal komunikazzjoni mal-Sudan u l-Sudan tisfel. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur huwa l-qofol biex issib soluzzjoni għal problema, imma mhux l-unika eh, soluzzjoni. Aħna rridu nħarsu kollej ir raġunijiet ewlenin Eh, il-faqar u faqar eh, vera gbir li għet jimmina kolunkwe soluzzjoni eh, u il-popli, daw zeċ popli u ma responsabli u kollu ah, u mandum zon juru li u ma kapaxi kapaċi l-pajizom. U importanti li għahna ma nippermettux li zeċ biljoni persuna jiġu mjasra mill-indifferenza. E Grazzi. Fissem il-grupp tal eh, hodzor naddu għal eh, l-Onorevoli Sargentini għal żewġ minuti e u Grazzi ħafna, President. smajt l-kollegi jitkelmu, smajt l rappresentant tal-Konsillu jina kemm xejn mifxula. En, uh, ħoss illi ma smajċejn mla biex miegħu u għal nista' ngħid li l-kol edin hawnhekk nitkellmu fuq sitwazzjoni fis-Sudan u Sudan tan-nofsinhar. Jieħu gost nara il-Konsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Mauda jieħu approvazzjoni unanima għal roadmap għal paċi għal żewġ pajjiżi u n-nofsinhar issa qed jgħid li ħajtira truppi tiegħu minn abijen madana kollu, xin is-situazzjoni bħalissi mħazba lix ser nispiċċaw nitlu fi proċess twil illi nistaw niparagonaw ma' situazzjoni bejn l u l-Etjopja. Fej ġriet dejjem jispiċċa jinqala u ż-żewġ pajjiżi qed jinjużaw il-konflitt fuq il-frontiera bħala skuża sabiex ma jatux kura ta' saħħa edukazzjoni li ċittadini tagħhom, affarijiet li għandhom bżonn u li jridu. Issa se tibda x-xita nofsinhar tas-Sudan u 60% tal-pajjiż se jsir issa inaċċessibbli t-toroq mhumiex ma jistgħux jintużaw. U qabel tiġi xita bżonn ikun hemm ħażni tekel għal-ċittadini. Fuq qabel ir-rowna peridu niddeċidu kif se nsolvu del problema. n nies għandhom bżonn l-ikel. Sinjal ieħor. Ma naħsibx li nofsinhar u għalest joħsib iċ-ċittadini tiegħu kif suppost u dan huwa rifress fil-fatt li issa u madam xi bijaw żejt jekk l-unika sors ta' flus tiegħek jinxef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 ja dio lebta. Appunto, sorbjena ma' żewġ minuti. Grazie ħafna. Is-sitwazzjoni ta' dan eh, ġibdet l-attenzjoni ta' d dinja għal diversi snin nissa bil-neplenza ta' nofsinhar mhux qed nitkellmu fuq konflitt ċivili, ma' konflitt illi qed jinbidel f'konflitt internazzjonali. Jekk imbagħad ikun hemm appoġġ ta' soldati ta' nofsinar li jinaqdu ma' soldati tal-Uganda jista' dan joħloq konflitt reġjonali. L-aġir tal-komunità internazzjonali tidher illi ħaġa ma sarx nifmu nofsinar irtil għat soldati minn ekri u l-est jirġib da taħdidiet fil-waqt li d-dinja et jipon ta' subaħ lejn kartum u mux jadotta affarijiet bħal sanzjonijiet pereżempju lanqas hemm strateġija komuni sabiex tissolva l-problema tal-persuni li eh, kellhom joħorġu minn djarhom il-soq tal-armi qed ikompli jikber ir-Russja, Ċina u oħrajn qed ikomplu jagħtu armi u dan għandu ġi kondanat iktar minn nofs miljon ċittadin ta' nofs sinar illi sipru Fil-tramuntana għandu stat legali ċar u għanna t-tindi fetniku għawnek u memx laqas pjan għal ċirkuzzjoni ħilsa fuq il-frontiera, għal daqstan dan juri li jemżon jiġu markati il frontiri fċertu ponti il-ponent komplaj ponta subaħ l kartum dan da votal fatu koll il-president tal-Bashir għet jiġi akkużat mill-Tribunal Internazzjonali. L-affarijiet fil-qasam taż-żejt ma stawx jostakolaw intervent favur iċ-ċittadini tal-pajjiż. Hemm bżonn li jkun hemm taħdidiet kostruttivi hawnhekk xtaq l-attenzjoni l istituzjoni internazzjonali għas-Sinjura Ashton sabiex insibu soluzzjoni xirqa għal problema tal-frontieri, grazzi. Grazzi ħafna fissem. Um, li eh, li jebdi il-Sol Belder. Grazzi ħafna. Rapporti riċenti miż-żona tal-gwerra fil-Mutani Muba u ħaġa li eh, istawdina qalbna din iż-żona inqatat mi qatat dinja u qed tinżamm il-forzi armati tas-Sudan. il forzi armati tas sudan ċivili qegħdin ibatu qed jgħixu flerin u issa numru kbir ta' rifugġati nuga qegħdin jgħixu f'akkomodazzjoni temporani fin-nofsinhar tal-pajjiż. U s-sitwazzjoni f'dal pajjiż il-ġdid hija wkoll deprimenti, xtaqt nagħmel referenza għal rapport intern tal-Bank Dinji li tkellem dwar sitwazzjoni drammatika għalfejn din l-student għan nofsinarja ħagġa tan dizappuntanti, risposta i illi aġir irresponsabbli ta' mexxejja inkompetenti ta' Salbakir waslu din is-sitwazzjoni. Il-produzzjoni ta' żejt inalqet minn jannar 2012 għal kem kienet ta' monta 98% ta' tħol tal-gvern hemm korruzzjoni enormi u dan ikompli saħħaħ din l-osservazzjoni ta' diqa. Nofs il-proporzjoni ta' nofsnar ta' Sudan jgħixu taħt il-linja tal-faqar u fl-2013 ir-rat ħat itla 83%. Mistoqsija lill-Gvern tiegħi u lill-Unjoni Ewropea hi id-donaturi Ewropej fl-aħħar se jagħtu twissija eh, aħarija li surkija grazzi. Sur Belder fisem il-GUE NGL għal żewġ minuti is-Sinjura Losing. għal darboħra, gwerra dwar iż-żejt. Jekk tħares lejn il-konflitt preżenti fis-Sudan, eh, tista' tiddiskrivi hekk għal darboħra huma ċivili li jkollhom ibatu l-aktar. Kien hemm numru ta' attakki u avvenimenti li għandna nikkondannaw. Hemm bżonn soluzzjoni paċifika għal dan il-konflitt. Madanakollu, kollu, fl-istess ħin għandna nkomplu nitkellmu dwar ir-raġunijiet wara dan il-konflitt u naraw jekk l-impen tal-Unjoni Ewropea għal separazzjoni tal-pajjiż kien ħaġa responsabbli jew le. Ovvjament mhux se jkun hemm soluzzjoni ta' malajr għal dal-konflitt, però il-problemi li jeżistu ma jistgħux jiġu solvuti permezz tal-armi u huwa essenzjali li l-embargo fuq l-armi jinżamm sabiex ma jkunx hemm iggravar ta' sitwazzjoni. Xtaqt nfakkarkom li l-embargo fuq provvista ta' armi illi ġi post mill-2004 mill-Unjoni Ewropea fuq is-Sudan u embargo simili illi kien implementat fl-2011 għan Sudan tan nofsinhar għadhom japplikaw, pero ġew imdajfa fuq livell unilaterali. Jekk natu titwila lejn kif il-Komunità Internazzjonali tista' tgħin, jekk din trid tgħin dan il-konflitt, jistgħu jaġixxu bħala medjaturi neutrali. Ma jistax jiedu pożizzjoni jew jidvendu interessi u jiena eh, mħazba wkoll naraw x'iktar xenarji bħal dawn fil ġejjini Fejn ukoll nistaw naraw firdiet f'reġuni li huma onja fil-rizorsi naturali fl-Afrika. Irridu naraw xa tiwassal din is-sitwazzjoni. Aċċess għal riservi ta' stokkijiet ta' żejt qed jintużaw bħala strument politiku dan wassal għal iktar miżerja. Grazzi. L-Onorevoli Mölzer għal minuta u nofs. Grazzi. Minn tmiem l-era koloniali, is-Sudan demrat eh, ġrit tramont għanna kontra n-nofsinar, għanna konflitti fost gruppi etniċi, konflitt armat, violenza kontinwa, stupri, ser, għaddej l ħin kollu ġenerazzjonijiet sħaħ draw situazzjoni ta' violenza kontinua, bżon rezoluzzjoni malaj kemm jista' jkun. Ta' di ta' paċi mhux se jkunu faċli b'di situazzjoni fl-Unjoni Afrikana il-bidu mill-ġdid ta' taħdidiet e, hija ħaġa reali ma' situazzjoni militari għada problema kbira fuq il-frontiera. U anka jekk kien xin nsibu soluzzjoni paċifika, ċorta jkun hemm potenzjal għal konflitt hemmhekk. Irridu miżuri ta' żamma ta' paċi u żejt tan-nofsinhar tas-Sudan għandha tkun xi ħaġa li jistgħu jużaw għal iktar demokrazija u sabiex jippaċifikaw ir-reġun. Ovvjament irridu niżguraw illi inħarsu l-interessi Ewropej paċċina nistaw norbtu l-sforzi tagħna għal paċi ma' eh, eh, materjal, per eżempju jgħinu naf il-prezz żejt għal-lejn l-Ewropa. Ma nistawx ukoll neskludu l-problema ta' immigrazzjoni illegali lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Molzer. Kollegi? Nandu sinjani del-ċeva għal żewġ minuti. Relazzjoniet bej nofsinhar u tramuntana tal-pajjiż sejra l-għal. Aħna imħazba fuq situazzjoni għanna roadmap issa, ħabar tajba, ma jina xorta nemmen, il-mizuri meħuda s-sissa, għadhom dajfa wisq għatem bombardamenti kif ukoll attività militari mill-Armata tas Sudan u s-situazzjoni tal-popolazzjoni ċivili sejra mill ħazin għall-għar qed naraw immigrazzjoni tal-massa l-għajnuna ta' ġus maquda ġiet imblukkata u għal daqstant l-ewwel net irridu nadottaw inizjattivi speċjali kif ukoll timetable li tpermettilna mmexxu l qudiem il-proċess huwa importanti li l-ewwel laqgħa tal-korp li tratta s-sigurtà jitaqgħamel kemm jista' jkun sabiex prioritajiet għal bini ta' paċi jiġu identifikati konna pjantazzjoni xira. Din l-azzjoni urġenti għandha tħalli effett fuq il-komunità internazzjonali li għandha tappoġġa l-isforzi miż-żewġ naħat. Monitoraġġ u verifikar fuq il-frontiera u anka li jintbat osservatori internazjonali huwa kruċjali jekk iridu ngħinu s sitwazzjoni u niżguraw illi l-impenn meħud jiġi segwit. L-Unjoni Afrikana u dik Ewropea għandhom jaħdmu flimkien u għandhom jaħdmu għal ġi ta' żewġ naħat. Issa, fuq sanzjonijiet, hemm bżonn li nkunu aktar proattivi fl-Unjoni sabiex insibu soluzzjonijiet paċifiċi. Hemm bżonn nibatu missjonijiet ta' osservazzjonijiet elettorali u mhux biss b'mod ad hoc wara li s-sitwazzjoni tkun ġenerat iżejjed. Hemm bżonn nkunu kuraġġużi u hemm bżonn illi Sinjora Nedelċeva jekk jogħġbok tkellem ftit bil-mod jgħid il-President għaliex l-interpreti ma jistgħux raħqu miegħek. Iva, xtaqt nirringrazzja l-interpreti għal xogħolhom Permettu li najt li jemżon nkunu kuraġġużi jek dak li għanna pjenat irridu ħis realtà L-Unjoni Ewropea għandha tkompli fl-isforzi tagħna sabiex il-konflitt jissolva malajkemm jista' jkun u nappoġġaw liċ-ċittadini ta' żewġ pajjiżi. Grazzi għajt il-President. Is-sinra Gomes minuta. Sena wara l-indipendenza ta' nofsinhar tas-Sudan, Oħu, ċanzi ħafna jaraw situazzjoni deteriorat u kustjoni dipendenti partikolarment il-firda ta' rizorsi u eh, situazzjoni kustjoni ta' abide u situazzjoni ta' frontira għadha ma risolvuta. L-Unjoni trid tara soluzzjoni paċifika b'żewġ pajjiżi u għal daqstant u għadmir tagħha li tagħmel xi ħaġa fuq l-implementazzjoni tar-roadmap għal waqfin tostilitajiet l-Unjoni Afrikana eh, qablet fuqhom. Rridu niżguraw li l-President għal-Paxxir jersa qudiem il-Qorti Internazzjonali dan huma jkunu mili tagħna sabiex niżguraw illi tramuntana ta' Sudan jiżviluppa b'mod eh, demokratiku għandu jkun hemm bini ta' kapaċitajiet sabiex niżguraw li nofsinhar kun jista' nifsu b b'mod effettiv. Jekk ma nagħmlux dan, ħankunu qegħdin nonqsu viżavi ċittadini tal-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea wkoll mod deċiżiv trid tappoġġa x-xogħol ta' korpi umanitarji fil-pajjiż il qed jippruvaw jgħinu eluf ta' vittmi tal-konflitt. Grazzi. L-Onorevoli Rinaldi, Għazux minuti. Grazie, President nofsinar ta' Sudan, mhix aħbar tajba li kon għazbu li kħiset tkun. Il-popli ta' zewċ naħat la jafu paċifikazzjoni u jisqna stabilita u lanqas żvilupp. Li timxi fuq saqajk u timxi fit-tul, issib l-ilma u taqsama. Dan jgħid eh, proverbju antik fil-reġun, eh, pero din mhix verita l-lum wieħed jimxi, jimxi u jimxi, imma ħafna drabi spiċċa jisib eh, minna fl-art u eh, ovvjament li l-maqat ma jinstab. Mżon, mux mux faċ li tikkondizjona ġuba u kartum l-attività tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea tkun ibbażat fuq dal-prinċipju l-ewwel nett nżommu ħajja l-attenzjoni fuq il kriżi illi ma tispiċċax tiddeġenera f'kriżi minn sija waħda minn daw l-aġendi illi inwarbu ġo xi u u biex aktar attenzjoni kemm il-Komitat Internazzjonali u mill-Media. Applikazzjoni sħiħa tal-2046 mill-Konsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda wkoll sabiex inkunu preparati fuq dak li jista' jiġri f'Kartum. Għaliex is-Sur Kalmadi għal-Sudan tkellem fuq prospett direttiva ta' eh, ħaġa simili pal rebbi arbija. Għal daqstant nkunu l-esti u mhux nirrepetu dak li ġara fit-tramontana tal-Afrika. Raba punt. Aħna l-ikbar donatur tal-nofsnar tas Sudan u rridu nifokaw fuq l-applikazzjoni tal-liġi f'Ġuba soldati l-lum emmek qed jaqdu l-art jihdu taħt dijom, l-espjen l għandhom jerġgħu jiksbu l-kredibilità b'żavi ċittadini se jkun diffiċli mingħajr reżistenza almenu ta' sistema ġudizzjarja effettiva u indipendenti. U probabbilment dan din għandha tkun priorità numru wieħed tal-Unjoni Ewropea. Se nagħlaq bla pont illi fuq u ġa tkellimna il-ħolqien għan nofsinhar tas-Sudan ta' fond trasparenti li jinkludi l-flus illi ġej miż-żejt palma Timor, Timor kienet aħbar tajba u nittamaw li l-nofsinar ta' Sudan u koll jirrapprezenta aħbar tajba. Grazzi l-onorevoli Provera għal-minuta. Grazzi, President. Mux sanu għat nirrepeti dak l nxint għal fuq il-kwistjoni ta' territorji u fuq kwestjoni tal-enerġija li hija wara l-konflitt imma separazzjoni konsensuali miż-żewġ naħat ħaġa rikonoxxuta mill komunità internazzjonali qed tiżvolġi f'konflitt armat l-SPLM u se dan qed iblokkaw l għajnuna monetarja taffetwa 200.000 persuna. Rrit li l-Europa li l-in mill-għajnuna monetarja tiżvolġi politika favur l-Unjoni Afrikana u kollu dan mhux biss biex immorru kontra eh, l-influenza ta' ċina fil-reġun imma wkoll sabiex insaħħu l-importanza tal-politika panafrikana u niżguraw li l-Afrika tkun ħaġa aktar tal-Afrikani. Nafu kemm hemm periklu ta' neokolonializmu ekonomiku u finanzjarju fil-kontinent. Grazzi. Adesso Polichiere Provera, eh, akkoluzi. Grazzi ħafna. al minuta Sur Meyer. Grazie ħafna President. Il-kollega tiegħi Sir Lusing ġa għal il-pożizzjoni tagħna dwar il-konflitt. Jiena xtaqt najt li ma nix nħallu ninganna minn nafusi. meta l-Istati Uniti, l-Izrael, l-Unjoni Ewropea appoġġa u finanzja eh, seċessjoni ta' Sudan minn arma ftejem ma bej żewġ stati stati eh, eh, il-frontiera ħad tkun kif ħajġi trasportat iż-żejt aħna konna nafu x'ħajġi. Allora sa ftaqa waħda kulħadd qed jieħu sorpriż li hemm dal-konflitt. Dan il-konflitt kien eh, kienet il-rezultat eh, ta' operazzjoni ġeostrateġika tal-punent eh, u li provaw neħħu minn taħt il-kontroll qarbija dak iż-żejt u jinaqat ma' għaraw dejjem u l ponent u z żejt Mġed nitkellmu dwar faqar Eh, x'importanza da l-ponent l-faqar. Aħna nħidu nota li importanti miż l-interessi ġeostrateġiċi għanna nħarsu lejn n-nies li jisofru. nepomenu milti. Grazzi. Għabben naddu għal kellim limis għanna fil għalerija ta' vizitaturi li hija mimlija, ħaġa sabiħa naraw, Homer ba fi Strasburgu. Beltek sabiħa, naddu s-sur kaġmare għal minuta u nofs. Grazzi, onorevoli membri. E dikarazzjoni ta' indipendenza ta' nofsinar ta' Sudan ta' 10 ta' lulju 2011 kienet eh, ħaġa ta' ferħalina l-koll. Il-prospettivi deru l-ħajkunu pozittivi fid-dawl tal-fat il-rizervi ta' zejt kienu jfissru tħul deċenti għal pajis. Nofsinar ta' Sudan kellu kol finanzjament minn donaturi fl-2011 dikjara eh, għajnuna ta' 700 miljon dollaru wara sena għal prospettivi ta' Sudan ta' nofsinar m'għadhomx daqsek ottimisti għalfejn. Naħseb ridu nifmu xinu l-sfond ta' daw l-avvenimenti fin-nofsinar ta' Sudan ma' nix sistema ta' taxxa, it-taxxi E, jinġabru, ma bil fat iżda ma taħdimx u għal daqstant e, tħol fi żejt u ma 97% tal-budget tal-pajis. Il-problema din il-żejt tal-nofsnar tas-Sudan jista' jaddi minn pajp wieħed lejn il-port tas-Sudan. Jiġifieri, f'territorju tas-Sudan Ovvjament, u għed seta immaġun mus hemm kooperazzjoni tajba, il-nofsinar ta' Sudan jipreferi eh, jitrasporta eh, zejt eh, mil kenja lejn Mumbaza. Preferdax kienem kien hemm ftehim mal pipeline ġdid imma sena wara il-pipeline fil-tramontana nala u dan ma mxħħġa ħaġa li noġbot ma' Sudan irridu nsolvu il problema l-għonetza biex nizguraw stabilita fil-pajis, grazzi. Minix nara l-istura l-lakki għajt il-President għonek fil-kamra għalek naddu għal-kellim li jmiss iġifiri il-Sinjura de Sarnes għal żewġ minuti. Mikro. Mumma tondi? Oui, ça La Nouvelle République. Għattisamawni? Tajja que Is-Sudan tisfel ilu indipendenti għala xar xhur biss iżda f'dan iż-żmien kien fi gwerra mal-ġar tiegħu. Hemm 500,000 persuna spustjata, ġliet li ma jispiċċaqat fil-frontieri u żewġ pajjiżi għandhom dak kollu illi jeħtieġu biex ikollhom il-prosperità qed jaħlu riżorsi tagħhom f'kunflitt bla raġuni Diġa f'din il-parti tal-Afrika hemm biżejjed konflitti, għalhekk irridu intemmu permezz tal-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea dawn l-ostilitajiet kollha. U jkollna pawża mill-ġlied, waqfa mill-ġlied. Huma jridu jimpenjaw ruhom u dim id-dinja internazzjonali biex isolvu il-kwistjonijiet li għandhom u kol jużaw ir-riżorsi taż-żejt li għandhom illi Jaddu mit-tramuntana għal nofsinhar 70% tar rizorsi hemmhekk jinsabu hemmhekk u għalhekk neħtieġu ftejim li kun taġi ta' tnejn li huma. Il-Komunità Internazzjonali m'għandix tibqa' sikta. F'Kartum u Ġuba għandna nsibu l-paċi, in-Nazzjonijiet Uniti wkoll għandhom jagħmlu sanzjonijiet nafu liċ-Ċina Eh, rifjutat li tuħu responsabiltajiet hawnhekk l-Unjoni Ewropea trid tkompli turi il-pożizzjoni politika tagħha u l prezenza tagħha. Il-pożizzjoni tagħna hija l-aħjar pożizzjoni u għalhekk ejjew natwa profil aktar oli ejjew ngħiduha biċ-ċar nixtieq ngħid li servizz estern biex ma jinsewx il-konflitt u traċedja ġewwa Darfur, grazzi. Grazzi l-kellim li jmiss. Issur, Sala Fragos, minuta. Grazzi Sur President. Il-falliment tal-isforzi li kellna sissa biex tinkiseb il-paċi bejn iż-żewġ stati tas Sudan u l-falliment tal-aħħar ftehim internazzjonali mhux ser jidru tajjeb jekk aħna rridu nevitaw konflitti ġodda bejn iż-żewġ pajjiżi. Dawn iż-żewġ pajjiżi huma interdipendenti f'termini ekonomiċi jridu jsibu modi ta' kif jistgħu jaħdmu id fit, kif jistgħu jaħdmu flimkien. Kull stat irid jipprova, irid jieqaf jikkompromet il-pożizzjoni tal-istat ieħor. Wara li l-Sudan tisfel sar indipendenti, naraw illi il-fat li s-Sudan ta' fuq ġi aktar imdajjef dan jista' jiġi bilanċat minn assistenza minn pajjiżi terzi u niżguraw li huma ma jaqgħux taħt idejn il-forzi fundamentalisti iżlamiċi. Dan irridu naraħ bir-reqqa. Irridu nfakru lil nfusna kif il-flus ta' żejt mill-Sudan tisfel waqaf minkejja l-kontributi l-kbar illi dawn il-flejjes ta' żejt jagħtu lill-ekonomija tal-Sudan tisfel. Is-sitwazzjoni għandha tiġi trattata u għandu kien hemm monitoraġġ tagħha bir-reqqa minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tas-sew sur President. Grazzi. Il-kellem li mess. U għassur preda. Minuta u nofsek joġbok. Grazzi tassew, President. Jena ser nibda billi nikkundanna il-bombardamenti li kienem fin-naħa tan nofsinar ta' Sudan tisfel. Dawn il-bombardamenti saru minnaħa ta' Sudan. Ma nafx jekk l-informazzjoni li nerġevejt hiex konfermata naħseb li iva, imma jekk dan huwa minnu din hija provokazzjoni ġdida minnaħa tas-Sudan. Jiena naħseb illi xi ftit tal-jemilu ilu intqal illi l-mexxejja taż-żewġ naħat kienu esprimew ix-xewqa illi jerġgħu ipoġġu fuq il-mejda tan-negozjati l-aħħar attak jikkonferma l-fatt illi l-istrateġija tas-Sudan hija dik illi toqgħod kaxkar saqajja. Il-President qal Bashir wis probabbli ma jridx jinnegozja f'dan il-waqt. Huwa jippreferi jistenna u jdewwem il-konflitt. U għalhekk qed jiġu mħeġġa eh, biex il-negozjaturi tal-Unjoni Afrikana jaġlu il-negozjati tagħhom biex nevitaw illi jiżdied il-konflitt f'din iż-żona. Il-Forza ta' Nazzjonijiet Uniti għanna infaħruha għall isforzi li għamlet sissa. Il-mandat ta' dan il-forzi eh, inqabel il-bira u nittamaw li ġestis għaliex is-sitwazzjoni tista' tmur għallar u nittamaw li Nazzjonijiet Uniti jibbatu aktar forzi armati biex inkunu nistgħu inwieġbu għal kriżi illi jiena naħseb li hija waħda imminenti. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Onorevoli Preda. Issa l-Onorevoli Valeza għal minuta u nofs. Grazzi President, eżiz deputati il-Sudan tisfel issa sar indipendenti wara gwerra twila imma dan huwa ċentru ta' miżerji u ta' xorti ħażina. Waħda mill-iktar fażijiet diffiċli tal-istorja tiegħu ingħalqet iżda il-fażi l-ġdida hija xorta waħda diffiċli għaliex Eddin naraw illi em, din il-kawza tal-konflitt, din il-li hija il-distribuzzjoni mhux ġusta tal-żejt. Fil-frontieri bejn iż-żewġ stati kien hemm ħafna aggressjonijiet, ħidma li hija oġġett ta' konflitt minnaħa tal-forzi eh, armati il-popolazzjoni ċivili qed tbati u iktar minn 500,000 persuna fir-reġjun Heklik kellhom jitilqu minn djarhom skont in-Nazzjonijiet Uniti u dawn sabu rifuġu fil-foresta. Għaliex dan il-konflitt aħna ma evitajnieħx, għaliex edin naraw illi dawn eh, dan, dawn it-tipi ta' konflitt ta' konflitt edin jirrepetu ruħom f'ħafna postijiet tad-dinja għaliex wieħed ikun jixtieq jikseb il-paċi imma dan ma jiswal xejn, nixtieq ngħidak li qar Jefferson, il-press tal-libertà huwa illi nappoġġaw lil poplu. Grazzi. Grazzi. Il-kelima li jmiss is-Sinjura Essajja għal minuta u nofs. Harvon on kansainvälinen yhteisö yhtä yksimielinen. Grazzi. Jiena naħseb illi kważi kulħadd fil-komunità internazzjonali qed jappoġġa il-paċi f'din il-parti tad-dinja. L-Unjoni Afrikana għamlet l-almu tagħha bil-modi tagħha u aħna nistgħu nistaw napoġġaw ir-riżoluzzjoni tagħha dwar is-suġġett. Iżda irridu naġlu l-affarijiet kemm jista' jkun u nippruvaw insibu l-paċi f'din in-naħa tad-dinja, servizz estern pereżempju. Aħna għanna frontiera demilitarizzata li hija twila kilometri u rridu niżguraw illi din tiġi demilitarizzata. Irridu niżguraw illi iż-żewġ naħat ipoġġu madwar mejda biex jibdew taħdid it paċi bla kundizzjonijiet. Irridu ma nistgħux nistabilixxu kundizzjonijiet ġodda qabel ma dawn ipoġġu madwar mejda. Irridu naraw fejn ser eh, ikun eh, markat, il-fersen tkun markat l frontiera u l-koll irridu nejnu l-persuni, l-ċittadini. Fi Sudan tisfel hemm 4.7 miljun persuni ma dawn qed ibatu qed isofru. Jiena naħseb li s-Sudan ukoll jista' jgħin ħafna iktar hemm nuqqas ta' infrastruttura u s-sitwazzjoni qed tmur dejjem għall-ar. Ekk nindirizzaw din il-problema, grazzi. Grazzi, il-kellim li jmiss, is-sur kellem għal-minuta u nofs. Grazzi, President, Ministru. Dak li qed nosservaw illum huwa kif konflitt intern li l għaddej għal bosta snin issa spiċċa biex sar konflitt internazzjonali Jiena mħeġġeġ mirwol attiv li għandhom il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u Servizz Tazzjoni Esterna biex huma jagħmlu pressjoni fuq iż-żewġ gvernijiet biex iżommu ma' roadmap ta' 2 ta' Mejju u jaslu għal soluzzjoni tal-problema paċifika. Dak li għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea huwa illi tindirizza b'mod aktar attiv l-attivitajiet taċ-Ċiniżi fir-reġjun. Għaliex huma ma tantx qegħdin joħolqu stabbilta' hija bxara tajba illi il-Kunsil ta' Sigurtà estenda b'sitxur xhur il-missjoni tiegħu f'dan ir-reġjun. Dak li neħtieġu llum hija attivazzjoni immedjata tal-mekkanizmu ta' verifikazzjoni u monitoraġġ tal-frontieri u għalhekk għandna nibatu osservaturi internazzjonali biex jagħmlu monitoraġġ tal-iżviluppi fuq il-post. Ovvjament aħna għandna nindirizzaw is-sitwazzjoni umanitarja fejn hemm kważi 400.000 persuni mis-Sudan tisfel illi rnexxilhom jerġgħu lura lejn is-Sudan wara l-indipendenza. Grazzi għal ħafna imsieħba u r-rwol tagħhom. Irdu niżguraw il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom għall-ilma li kell u il-mediċini aħna naqduhom u l-Unjoni Ewropea għandha timpenja ruħa aktar flimkien ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi. Kellim li mes, is-sur gara l-minuta u nofs. Grazzi ta' sew, President. Sfortunatament, ikonna nassumu illi meta nitkellmu dwar l-indipendenza ta' Sudan tisfel mela allura l-konflitt mhux ser insolvuh mill-lejl għan-nar, mhux biss fir-rigward tal-frontieri li għandhom jiġu dizinjati, imma l-President Bashir rajna li naxilu jiddomina fin-naħat kollha tal-pajis u nafu kif irnexxu li jagħmel dan fi rigward ta' reġuni li jifdal nistgħu naraw kemm qed isofru. Hemm interess onest biex tiġi jkun hemm stabilità fis-Sudan t'isfel imma hemm nuqqasijiet ukoll fi rigward tal-gvernanza fis-Sudan t'isfel. Aħna fl-Unjoni Ewropea nistgħu ngħinuhom hemmhekk. Jiena nittama li aħna nkunu nistgħu nevitaw illi n-naħa tisfel ta' Sudan tisfel issir Eritrea ġdida. Aħna rridu naġixxu b'mod komuni. Aħna nafu illi il konsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti huwa l-aħjar qafas imma meta niġu biex nimplementaw ir-riżoluzzjonijiet mela hemmhekk huma l-membri permanenti tal kunsill ta' Sigurtà li għandhom interess u jistgħu jagħmlu xi ħaġa ġifri ċ-Ċina u r-Russja fir-rigward tal-aċċess għal-għajnuna umanitarja din għanda tiġi dan għandu jiġi garantit fil-Sudan kollu. L-Unjoni Ewropea tittaħdem fl-imkien mal-Unjoni Afrikana biex ikun hemm negozjati paċifiċi u jiena nemmen illi fejn hu possibbli għandna bżonn ta' soluzzjoni Afrikana għal konflitt Afrikan. Dan irridu nħeġġuh fir-rigward ta' żejt jidher biċ-ċar illi n-nofsinhar u tramuntana jiddependu fuq xulxin wieħed ma jistax jgħaddi minn ieħor dawk li eh, jistru żejt iridu jirrealizzaw illi ovvjament huma jridu jagħmlu proposti lil kartum u lil ġuba u jinkludu l-itnej li huma. Forsi jkun ta' sewi li jkun hemm xi koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina, grazzi. Grazzi, Sur Galer. Dan kien il-kellim ta' qabel tal-aħħar, issa għandna l-aħħar kellim, Sur Sonik. Grazzi tassew. Rajna illi il-Sudan tisfel inqata minn ma' Sudan u il-rapporti bejn iż-żewġ pajjiżi mhumiex normali. Il-komunità internazzjonali qed issegwi dan il-konflitt illi hija dejjem jiżdied bejn is-Sudan tisfel u Sudan konflitt dwar iż-żejt fil-żona ta' frontiera hemm konflitti bejn iż-żewġ eh, forzi militari għadhom ma ġew stabiliti l-frontieri il-prezz tal-żejt lanqas u lanqas l-istatus ta' dawn in-nies li jgħixu f'din iż-żona ta' frontieri. Jien osservatur tar referendum tal-2011 għas seċessjoni tas Sudan u bħal osservatur jiena nikkundanna s-sitwazzjoni attwali. F'dan il-konflitt qegħdin jitilfu ħajjithom ħafna persuni. Mod tassew ikra, ħafna persuni qegħdin jiġu persekwitati, hemm ħafna persuni li qed ikunu spustjati, qed ikollhom jitilqu minn djarhom. Il-Nazzjonijiet Uniti dwar ir refugġati qalet illi eh, hija laqat aktar minn 250.000 persuni kien hemm referendum u rajna l-inħoloq stat ġdid, imma aħna irdu nippruvaw nitolbu soluzzjoni paċifika għal dan il-konflitt fid-dawl tar roadmap illi ġiet adottata dan l-aħħar għanna nipromovu soluzzjoni biex iż-żewġ naħat ipoġġu madwar il-mejda tan-negozjati, id-drittijiet tal-bniedem, is-sitwazzjoni umanitarja għandhom jiġu garantitu, garantiti. Hemm bżonn paċi ta' vera u mhux il-paċi illi nitkellmu dwarha fid-dokumenti. Grazzi, kollegi ngħaddu għal catch the eye. ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Tenek. President li sijar hija ħazba ħafna dwar ir-riskju ta' gwerra li jista' jkun hemm bejn eh, l-Sudan tisfel u s-Sudan. Aħna bħala grupp napoġaw l-isforzi mill-President eh, South African u li kun hemm żewġ naħat li negozjaw iġifiri il-President Bashir u l-President Salva Kiir. Imma għandna noqodu attenti illi ma nispiċawx fi gwerra mdemmija l-iktar fi zoni illi huma l-aktar problematiċi para bilu heglik. Li naraw xinu xini l-frontiera u kol kif se jinqasmu rizorsi dawn għandhom ikunu prioritajiet. Nafu li ġuba ser jispiċaw bla flus għalix il-pipeline tal-esportazzjoni ta' zejt inala iċ-ċina u kol għandu rwol ewlieni fil-medjazzjoni, situazzjoni hija prekarja u għata it-tammit, neħiet it-tammit kollha illi separazzjoni tista' twassal għal soluzzjoni dejjema għal dan il-konflitt. Grazzi. Il-kelim li mis, issu zemka. Għal bosta snin l-Unjoni Ewropea qed timpenja ruħa favur soluzzjoni Fil-konflitt tas sudan l-Unjoni Ewropea appoġġat il-firda tal-Sudan tisfel mis-Sudan u qed tonfoq għexieren ta' eluf ta' euro fajnunit umanitarji. Iżda l-konflitt xorta waħda baqa għaddej. Huwa konflitt ikraħ ħafna. Kien konflitt illi qatel ħafna persuni f'pajjiż wieħed immissa dan il-konflitt għandu dimensjoni internazzjonali. Għalhekk aħna nistaqsu l-Unjoni Ewropea trid tkompli tibqa' attiva. Għandha tkun suġġett indipendenti iva jiena naħseb il l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' tieħu azzjoni iżda irridu nappoġġaw aktar l-attività tal-Unjoni Afrikana u tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-forzi armati għandhom ikunu mamula minn eh, personal tal-pajjiżi Afrikani. Grazzi l-Onorevoli Bazescu. Sur President, konflitt bejn is-Sudan u Sudan tisfel jolqot l-istabilità tar-reġjun imma anke l-ekonomija internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar prezenti għandha segwi il roadmap il illi ġiet approvata minn Nazzjonijiet Uniti biex is-sitwazzjoni ma tkunx mimlija b'daqshekk tensjoni, iżda għandna bżonn nieħdu miżuri addizzjonali biex ngħinu lil poplu. Mijiet ta' eluf ta' persuni diġa qed ibatu mill-konsegwenzi ta' din il-kriżi. Hemm ħafna eh, refuġġati u rajna li numru ta' refugjati fil-ġewa ida irdoppja f'dawn l-aħħar xhur ukoll fil-reġun Muntanjuż ta' Nuba qegħdin naraw illi s-Sudan mhux qed iħalli li jkun hemm aċċess minnaħa tal-personal li qed jagħti għajnuna umanitarja. Hemm nuqqas ta' ikel imma wkoll m'hemmx tilqim għat-tfal. Għalhekk nisħaq dwar il-ħtieġa illi ninnegozjaw il pipeline umanitarju, proġett umanitarju biex inkunu nistaw nejnu lill-poplu lokali. Grazzi, issa l-onorvoli Pasqua. Grazzi, President. L-appoċ tagħna għalħol inta stat indipendenti ġdid fi Sudan tisfel kellu xi konsegwenzi illi ma xtaqnihomx. Il-frontieri għadhom pjuttost kontroversjali. U hemm problemi oħra wkoll il-Segretarju Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti. Talab biex il-persuni li qed jokkupaw ir-reġuni tal-frontiera jiġu dikjarati bħala illegali jekk jiġu mġela biex jirtiraw mela l-President Bashir għeddet illi ser jala il-pipeline. Umbat, il-Sudan tisfel ikollu jiddependi fuq il-ġenerozità tal-ġiri tal-ġari l-kbir tiegħu. Nistaw nifmu illi żewġ pajjiżi mhux ser ikunu jistgħu jsibu soluzzjoni dak li ser jagħmlu. Huwa illi ser jagħmlu il-faqar ser ikabru l-faqar għal-popolazzjoni għalhekk iż-żewġ kapitali, iż-żewġ reġuni għandhom jitpoġġew taħt aktar pressjoni biex tinsab soluzzjoni skont il-liġi internazzjonali. Grazzi l aħar mhux l-inqas is-sur Obermajer. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, es ist gut. Grazzi ħafna, Presidenti. Naħseb li ħaġa tajba li tramuntana u l-nofsenar eh, qed jiġu għal negozjati minn ġdid Medicine San Frontier kella twaqqaf l-attivitajiet tagħha f'Darfur, kellhom suċċess kbir hemmhekk għal ħafna snin. Hemm ċertajnuna li trid tiġi provduta, hemm bżonn ta' iżjed hemm bżonn ta' iżjed għajnuna, hemm relazzjonijiet eh, pjuttost dajfa fil-nofsinhar u nafu li hemm ħafna konflitti etniċi Mbagħad għandna pajjiżi bħal ċina li qed jippruvaw jisfruttaw jiprofettaw ruħom ruhom situazzjoni sitwazzjoni u r-risorsi li hemm hemmhekk. U hija ħaġa ċara l europa eh, għandha bżonn tmexxi f'din ir reġun Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bronz, l-aħħar kellim. Waħda mit traġedji ta' l-Afrika wara l-indipendenza kien ċiklu ta' gwerra ċivili Eh, issa s-Sudan eh, tisfel huwa indipendenti, allura mux gwerra ċivili imma u kontinwazzjoni ta' gwerra li kena qabel. Fattur li hemm huwa eh, ċerta kolonisti għamlu linji fuq il-mapep li ignoraw differenzi f'reliġjon u etniċità. Fej u għamlu kollox ħalla ta' ballata dawk ta' isfel għandhom ftit jasmu uh, komuni mal l-arbin u n-nubjani ta' naħata fuq. Jina nispera li uh, nkunu nistaw navanzaw u l-popli ta' zewċ stati ikunu ġiri naħjar għanna bżon nitalmu mill-izbali uh, taħat iħor ħolqien ta' stati b'diviżjonijiet vertikali huma mhux ħaġa tajba. U mhux ħaġa tajba li nġibu dat tip ta' nies fl-Ewropa. Grazzi, eh, Sur Watts. Naddu issa naddi l-kelma l-Sur Valen fissem il-Viċi President tal-Kommissjoni u rappresentantoli għal-politika ta' sigurta u Baranijeg. Grazzi, President. Kollegi, Et nara li għaw eh, bil dwar situazzjoni fi sudan u fi sudan tisfet. Il-soffriment eh, uman huwa traġedja kbira u nuqqas ta' volontà politika biex jisolvu jisibu soluzzjoni hija ħaġa li rridu nindirizzaw. L-Unjoni Ewropea investit ħafna biex tistabilizza s-sitwazzjoni u jiena naqbel kompletament ma' dawk il-kellima li talbu lill kunsill biex iżommu s-situazzjoni ta' dak il-pajjiżi eh, fl-aġenda tagħna. Eh, eh, kien hemm appoġġ għal proċess ta' paċi li ġi stabilit fl-2005 u l-Unjoni Ewropea batet żewġ missjonijiet ta' osservazzjonijiet biex tara l-elezzjonijiet fl-2010 u r-referendum tal-2011 dawk ġidew mmexxija mill-Parlament, membri tal-Parlament Ewropej, Veronik de Kaiser u jina nishtiq nieħu l-opportunità biex eh, nirringrazzja lil Veronik de Kaiser għall-impenn tagħha. Jiena evidentement smajt birreqqa għal eh, kummenti li jintamilt bbażati fuq l-esperjenza tiegħek. L-Unjoni Ewropea ħad kompli tappoġġa l-xogħol tal-panel tal-Unjoni Afrikanet taħt eh, taħt ta' Bumbekki U l-Unjoni Ewropea flimkien ma l-Komunità Internazzjonali titlob li żewġ naħat li implementaw ir-roadmap u r-rezoluzzjoni 2046 u jisolvu il-problemi li hemm bejnietom. Il-President Mbeki għal li jispera li kunem laqa bej iż-żewġ naħat fadi Ababa il-ġimgħa d-dieħla. Nisperaw Verament nisperaw li dana twassal għal progress sostanzjali kemm jista' jkun malaj. Jien ninforma dil dan il-Parlament l-Unjoni Ewropea ħad kompli fl-impen tagħha biex eh, tappoġġa il-paċe fis-Sudan u fis-Sudan tisfem biex il-popli ta' daw iż-żewġ nazzjonijiet ikollhom il-benefiċċju eh, ta' paċi u xigurtà. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, eh, Sur Vemen. Ekk temmejna id-dibattitu tagħna fuq dan is-suġġett issa fuq il-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum huwa dikjarazzjoni minn Viċi President tal-Kommissjoni Rappresentanti Oli eh, fuq il-Gini Bissaw. Fissem il rappreżentant Oli Ashton u Viċi President tal-Komissjoni eh, naddi l-kelma għal darboħra l-Sur Famen. President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropej, jena kontent li għandi dell-opportunità nitkellem fissem il-rappresentant oli Viċi President għaxċen is-situazzjoni fil-Ginebisa u jena verament